Yeah, Mr. Oide, the floor is yours. Mr. President. Point of order. Għanna point of order, xtaqt, Sur President, nintervjeni għabbazi ta' artiklu 5.7 eh, u 148 er-, ta' proċedura fuq multilingualizmu. U teddida għal multilingualizmu fil-Parlament Ewropew. Qed nagħmel referenza għal fatt il-riżoluzzjoni fuq ix-xogħol fuq il-programm ta' xogħol tal-Kummissjoni u emendi 19 ta' 28 fis-sen 20 ma kinux disponibbli bil-Franċiż. Qed naraw teddida l-multilingwiżmu fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Weźmiemy to pod uwagę w przyszłości. I... Fil-ġajjini ħa nodu attenti sabiex it-traduzzjoni tasal fil-ħin. Se nivvotaw issa fil-proċedura semplifikata fuq il-rapport ta' Sur Buge fuq istrument ta' flessibilità. Nivvotaw għal daqstant. Większością kwalifikowaną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 tal-isforzi kollha tiegħek sabiex ippreparaj dan id-dokument. Nivvotaw issa fuq il-proġett tal-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2011. Emenda numru wieħed, votazzjoni minali, votazzjoni miftuħa. Otwieram głosowanie. Czy wszyscy głosowali? Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa maddiċ. E, projekt poprawki numer 21. Głosowanie. Emenda 21. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Poprawka numer 11 w drodze głosowania imiennego otwiera. Emenda 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa, naddu għal emenda 14, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa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 Herr so... Sir President, fuq emenda 13 għal grupp tagħna nixtieq nagħmel din l-isqarrija. Din kienet emenda li saret mill-kollega Farm fiħdan il-Komitat tal-Budget marġajn nix ressaqna din l-emenda ma' grupp tal ħodol 30 firma li ġew resqu l-emenda. Għana se nastienu fuq din l-emenda bilt mal-kollegi mm, tal-ħodor naqblu fuq sustanza imma għadna li musen resqu aktar emendi bħala grupp. Għal daqstan sena stienu. Xtaqt najt li dan il-punt għana nappoġġaw fil-fat il-punt ta' tassazzjoni fuq transazzjoni finanzjari u xtaqt insejjaħ il-membri ta' naħalu oħra sabiex appoġġawna. Emenda 13. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Państwa, oświadczenie w tej chwili jest ważne. Parlament Europejski nie przyjął żadnej poprawki do stanowiska. Il-Parlament Ewropew ċaħat l-emendi kolla għal daħxa san pożizzjonijiet tal-Konsil mill-10 ta' Deċembru fuq il-proġett tal baġit tas-sena 2011. Għadaqsan paragrafu 2 ta' rezoluzzjoni li għan votaw fuq immedjatament sen neħħu il-frazi fil-verżjoni mendata. Fejn votaw għal tal 2011 għaliex għaliex ma nbiddilx għax aħna ma ċettajniex l-emendi kollha li tresqu.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 Jiena naħseb illi xta għandi nispjega ruħi, ma votajna minn tibdil fuq il-proġett prezentat mill-Konsil għaliex huwa identiku għall-opinjoni tal-Komitat Budgetarju dotat il ġemali li għaddiet kien l-istess li n-nexina nikżwara disa xhur ta' negozjati. Xaqnu din l-opportunità sabiex nirringrazzja li l-kulħadd mill-komitati parlamentari, grazzi ħafna li rapporters, grazzi tal-fiduċa illi eh, investejtu fija. U nħobbas li issa nistaw nadottaw il-budget u nistaw nimplementaw minn jannar tas-sena li ġejja. Eh, proszę Państwa, więc budżet. Tajab, signori adottajna l-budget mingħajr l ibda emenda. L-emendi kollha ġew miċħuda. Naddu issa għal votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni għal nivvottaw fuq ir-rapport ta' Sinjura Jendrejewska fuq il-budget ġenerali għall-2011. Is-sezzjonijiet kollha lid-darba. Poprawki 2 i 4 w drodze Emenda 2 u 4 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet taddi. It-tieni parti minnu favur, kontra, verifikazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd, votazzjoni magħluqa, maddiċ. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw ukoll votazzjoni miftuħa. Wszyscy głosowali? Nivota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda tlieta minnu favur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 Proġett ta' rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Adottajna t-test. Chciałem, chciałem pogratulować obydwu sprawozdawczyniom. Stat nifraħ l-żewġ rapporters, il-Sinjura Jendrejewska u s-Sinjura Trupel. Issa jista jitkellem il-Konsil. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, le Parlement vient... Sur President, membri tal-Parlament Ewropew, ziz kollegi, għatkom kem adottajtu la bozza budget 2011 minna emenda u ovvjament fissam il-Konsil jiena sodisfat li ħaqna ftejim fuq il-budget 2011, grazzi. Proszę Państwa! Grazzi ħafna. Signori. Permetti li nissaqstarrija.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 il-proċedura skont it-trattat tal-Lisbona għal daqstan xaqt namil din l-isqarrija. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tal-Kunsill mill-10 ta' Deċembru 2010 fuq il-proġett ta' budget preżentat mill-Komissjoni fis-26 ta' Novembru 2010. Il-proċedura budgetarja waslet fit-tmiema skont l-artiklu 314 ta' trattat.